Der Präsident! Einen schönen guten Morgen, meine Lodwa tajba, signori, eżis kollegi. Niftaħ is-seduta. U nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda dwar rapport tas-sur Bah dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġier fil kasta li ma jitħallew xitilgħu fuq l aeroplan u meta jkun ikkanċellat jew kun hemm dewmien twil ta' titira Issa nixtieq nistieden lis-sur Bah sabiex jippreżentalna r-rapport jekk jogħġbok.